għall appoġġ tagħhom dwar il-problema tal-klip li jinsabu fit-toro. Issa għanna l-opportunità li nsibu soluzzjoni tajba. Grazzi. Koleżance, przechodzimy do głosowania. Porządek. Grazzi ħafna. Issa aħna nixtiequ li naddu għal votazzjoni l-ewwel punt fuq l agenda tagħna għal votazzjoni huwa il-garanziji tal-Unjoni Ewropea kontra terf misel. Dawk favur dawk kontra stanzjonijiet għaddit. Il-punt li jmiss fuq l aġenda huwa il-punt dwar ir-rapport tas Sur Skinner. Dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Grazzi ħafna r-rapporter. Issa naddu għal-votazzjoni tal-rapport tas sur Kaza dwar il-ġejjin tal-fatt. Sur Kaza kieġbu. Thank you, Mr. President. Um... Grazzi, Sir President. Il-paragrafu 13 huwa kopert minn parti mill-paragrafu disa sabiex neħi il-biċċa repetuta jena nixtieq neħi l-emenda orali sabiex inneħħu numru 13 u din raġuni naħseb li hemm ħafna nies li huma favur din l-emenda. Grazzi. Zapytać czy są jakieś sprzeciwy? Hemm xi oġġezzjoni għal din l-emenda jekk mimlebda oġġett jekk hemm xi ħadd li jgħid jopponi kif ġobkom hum bil-wifqa jiena mod nara l-ħadd li jixtieq jopponi għal din raġuni aħna nistgħu nivvutaw fuq it-test kif emendat mill-emenda orali. minn nominali miftuħa kieġu. Isti głosowali? Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. U din adottata d Dziękuję panu Kasa. Grazzi ħafna lilek sur kaza sajmiz u punt li jmiss fuq l aġenda tagħna li huwa ir-rapport ta' Sinjura Bowles dwar sottoskrizzjoni l-Unjoni Ewropea fis addizzjonali fil-kapital tal-Bank Ewropea Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp. Għandna s-sur Asmussen illi huwa dak illi intażel issa għandna votazzjoni nominali ħanżaw il-magni u nixtieq ninformakom illi ħajkun hemm dawl blu illi ħajjider fuq il-magna tagħkom ħabba li dan huwa vot sigriet. Wara illi ħativvutaw ħajjider dawl blu fuq il-magna tagħkom. Pożizzjoni miftuħa kieġobkom. Kulħadd tivvota. Votazzjoni issa magħluqa. Għaddit. Proset. il membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv u grazzi kbira wkoll lis-Sinjora Bowles tar-rapport tagħha. Milli jidher kien hemm xi problemi tekniċi xi mħagni u ħanibatu persuna esperta biex tenkom. Issa imiss il-vot fuq eh, il-Banka Rikostruzzjoni, Banka Europea Rikostruzzjoni u l iżvilupp Anzi, skużawni, aħna ħanaddu għal rapport Sir Kalfin dwar il-garanzija tal-Unjoni Ewropea tal-Bank tal-Investiment Ewropew kontra t-telf minn serfu garanziji. Il-Kunsill kellu pożizzjoni komuni din kienet adottata. Il-punt li jmiss huwa r rapport tas-Sinjura Bowles dwar is sottoskrizzjoni mill-Unjoni Ewropea fis-sma addizzjonali fil-kapital tal-bank bħala riżultat ta' deċiżjoni li tiedet sabiex il-kapital jistied dan huwa abbozz tal-proposta għandna l-ewwel blok proposta ta' kompromess dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal vot fuq il-proposta kif emendata dawk favur jew kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal votazzjoni fuq l-abbozz tal-proposta leġislattiva kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. Grazzi ħafna u prosa il-Sinjura Bowles. L-imes huwa ir-rapport dwar l-implementazzjoni tal-artiklu 10 tal-protokoll ta' nazzjonijiet fuq um, l-armi tan-nar u l-istabilment ta' awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni importazzjoni miżuri ta' transitu għall-armi tan-nar partijiet u komponenti tagħhom. Sur Jacolino. Semplifikazzjoni minori. Semplifikazzjoni għall-inqas biżit amministrattivi, proċeduri ċari u faċli għall-esportazzjoni tal-mini tal-nar tal ċivili, korporazzjoni ħjar mal pajjiżi terzi, standard zolja ta' sigurta. Ġlida kontra ġlida fl-armi u traċċabilta ħjar tal-armi f'realtà li t-tispandi il-ħin kollu din tirrappreżenta risposta konkreta għal fatti traġiċi li żviluppaw fin-Norveġja. Eh, Milux dawn l-standards ta' sigurtà jitrattaw eh, ħafna persuni sportivi u nirringrazzja l komitat Liber, komitat l-oħrajn eh, li ħadmu fuq dan u anke l-Presidenzi Ungerizi u dik Pollakka. Głosujemy. Poprawka. Grazzi ħafna. Issa nifutaw fuq il-vot fuq il-kompromess dawk favur dawk kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu fuq eh, ngħaddu għal vot fuq il-proposta kif kienet emendata favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Ngħaddu issa għal vot ta' din il-proposta votazzjoni mingħajr votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa għaddiet. Proset li rapporter. Il-punt li jmiss huwa rapport ta' Sur Moreira dwar miżuri kummerċjali ta' eċċezzjoni għal pajjiżi u territorji li parteċipaw fija u li huma marbutin mal-proċess ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-emenda 27 dak favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Nadu issa għal votazzjoni fuq il-proposta kif emendata dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu s-salvatazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva jekk iġobkom votaw. Kulħadd ivvota tajb wisq il-vot issa magħluq għaddiet. Proset li rapporter. Issa imiss tlet mozzjonijiet u riżoluzzjonijiet fuq dikjarazzjonijiet għall kunsill Ewropew tliet abbozzi ta' riżoluzzjonijiet minn tliet gruppi politiċi mingħajr l-ebda emenda ħanivutaw fuq l-ewwel punt. Maqsum fitlet tliet partijiet l-ewwel parti fuq favur u kontra astenzjoni ta' d tieni parti l favur kontra astenzjonijiet għaddiet. fil paragrafu 5 Żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5 għal darba f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astanzjoni ta' tiet. Paragrafu il-punt ħamsa. tal-paragrafu ħamsa. Favur? L-ewwel parti. L-indet numru 5. Per favur. No kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 5. Dan numru 5 adottat. Issa l-indan numru 6 tal-istess paragrafu s-sarġ partijiet l-għor partijiet dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Tini partijiet dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet. Għaddiet. U issa nifutu fuq riżoluzzjoni kollha kemm inti favur jew kontra astanzjonijiet għaddiet. Mozzjonijiet u riżoluzzjonijiet l-oħrajn minn ma tlaqgħux issa naddu għal riżoluzzjoni fuq it-tħul tal-Bulgarija u Rumanija fis-sistema Schengen, mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi għandu numru tnejn favur ta' kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Naddu issa fuq l-emenda numru, biex fuq l-emenda numru, jħedda favur ta' kontra astenzjonijiet. Maddiċ.